adottaw din l-agenda fit-22 ta' Ottubru u ndbatet lilkom. Imma se jkun hemm ftit emmendi iż-żewġ dekjarazzjonijiet tal-Viċi Presidenti il-Viċi President u il-rappresentantoli dwar is-sitwazzjoni fl-Izrael, Palestina u anki il-Sudan tan-nofsinhar dan minn l-erba' ħanpoġġuh għad-diskussjoni it-tlieta war nofsinhar wara l-budget. U l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-2020 u r-rapport soru sen umbat eh, imorru għad-dibattitu l-erba fil-axija biex eżatt qabel ma nitkellmu dwar il-finanzjament tal-SMEs. Intom, għandkom xi oġġezzjoni għal dan għadni Le, tajjeb mela l-emendi fuq l-agenda u kol Um, jiġu approvati u l-aġenda bekk tista' tiġi adottata. Sur Rubek. Iva. Um, il-vot dwar il-ħamis se huwa twil, taħseb li nistgħu nibdew nofsija kmini? Iva. Meta naslu għal-ħamis ngħidilkom x'se jiġri jew x'qed nipproponu. Is-sur Rul ħares lejja, jgħid il-President. U nafu li qed nitkellmu fuq kif nistgħu naraw meta nivvutaw. il pepeo talab il-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentant Olja dwar il-Ġorġja speċjalment is-sitwazzjoni ta' il-stazzjon ta' televizjoni numru 2 Rustavi u dan se nitkellmu fuq fil-erba għal senar Se jkun hemm riżoluzzjoni. Is-sur Brock ħajresta il-riżoluzzjoni. President. Kollegi, nixtieq nitlobkom li minkejja li għet jista' jrid jirrifletti dwar dan kollu anki jekk kien programmat li nitkellmu fuq dan fil-mini plenary eh, id-deċiżjoni tkun tar wis jekk kena nagħmlu dan kif ġi programmata għalhekk jiena qed niproponi li niddeċidu dil-ġimgħa għax imbagħad wara jibqalna biss iċ-ċans li nipprotestaw. U jekk nieħdu id-deċiżjoni llum anki fil-qafas tal-Eastern Partnership, għat baqa xi żoni li mhumiex ikkontrollati mill-gvern u li mal-gvern qed jipprova joħodhom fidejh u fis-sena qabel l-elezzjoni il-sitwazzjoni titlob ċertu prinċipji il-libertà tal-espressjoni. Naf li konna qabilna li niddeċidu dwar dan fil-plenarja ta' Novembru imma peress li em, din hija eh, kwistjoni urġentina qatt ma saqsejt li niddeċidu fuqha issa qabel. U nixtieq nagħmel dan l-appell issa. Grazzi Sur Brock. Min jixtieq jitkellem favur l-mozzjoni ta' Sur Brek? Favur, min se jitkellem favur? Iva u xaħat? Ħadd kontra Sinjura Hawtala. Jiena nixtieq nagħmel appell il-kulħadd biex ma niddiskutux dan il-punt fuq l-agenda di din il-ġimgħa għax kif smajna id-delegazzjoni se tmur hemmhekk fl-aħħar ta' din il-ġimgħa ġifieri l-ewwel darba li mal-Ġorġja se jkollna laqa ta' dan il-Parlament fej se tmur id-delegazzjoni, jina naħseb se jkonna ċans li matul il-żjara niddiskutu mal nista tal-gvern u tal-oppozizjoni. U meta kienem il-gvern ta' qabel u kienem kas simili, ġifiri, meta kienem televizjoni imedi li kien se jinalaq minnaħat tal-gvern, in-nies li jridu jipproponu din ir-reżoluzzjoni ma kienux għalu xejn u anki bħala l-Assembleja Parlamentari jiena imħasba li affarijiet ta' dawn ta' dan it-tip double standards verament jimbinaw l-kredibilità tagħna. Dan nixtieq ngħid għal partners tal- eh, tal-vant li huma partners tagħna. Grazzi, mela nivvotaw. smajna minn tkellem favur is-sitwazzjoni ta' din dan l-istazzjon ta' televiżjoni mela minu favur li niddiskutu l-mozzjoni l-lum minu kontra u din ma għaddiċ. Ek joġbok. Mħal nitċekjaw jgħid il-President. Ek joġobkom i votaw Il-kollegi kollha votaw? Il-vot magħluq. U qed naraw li din il-riżoluzzjoni din il-mozzjoni ma ddiċ. Mella, l-aġenda ma tinbidilx. il- European United Left talbu li il-Viċi President u rappresentantorju biex indaħlu fl-agenda il-diskussjoni dwar l-40 sena wara il-Green March fil-Sahara tal-Punent. Għanissimu il-Sinjura Lola Sanchez Caldente. Iva, President, grazzi. Fis-6 ta' Novembru se nikkommemoraw l-40 sena minn saret il-Green March, ġifiri l-okkupazzjoni tal-Marok fil-Western Sahara. U skont il-karta tal-ġnus ma'uda, rajna ħafna eh, żmien minn mindu il-gvern ta' Spanja kien ħalla dan ir-reġjun. Baqa kollox kif kien, status quo. U il pjanijiet tal-ġus maquda ma xejnix fuqa. Jekk qed nitkellmu fuq design elf persuna li 40 għal 40 sena ma, ma kellhom iħallu pajjiżhom imħabba l-intrużjoni tal-Marokk il-problemi u koll f'dan il-reġjun ta' refuġjati jekk l-Unjoni Ewropea tiddefendi il-drittijiet tal-bidna hemm bżonn naġixxu. Grazzi, Sinjura. Minu favur il-Sinjur Lamberts. Ovvjament, mux qed nitkellem mux qed nitkellem nikkommemoraw din il dan il-Marċ, imma sejkonna se jkollna il-mini plenary fi Brussell u f'dan iż-żmien ġifieri qed nitkellmu se jkun fl-istess żmien u naħseb nistgħu għalhekk ninkludu dan il-punt fil-mini plenary. Iva, Grazzi, Is-Sur Lamberts. Ġifrinti għandek mozzjoni differenti, qed taqbel mal-mozzjoni imma inti ma ma, ma qed xejn favur il-mozzjoni kif inhi, is-sur Preda issa kontra. President, jiena l-ewwel net naħseb li huwa kmini wis li nitkellmu fuq is-6 ta' Novembru naf li minnaħa tal-komunisti jikomemoraw ħafna avvenimenti imma ma naħsibx li għanna naġlu u ma naħsibx lanqas li dan huwa xi suġġett li għanna niddiskuta hawnhekk dan huwa diskussjoni fi Spanja imma for pajjiżi oħra imma mhux eh, eh, m'għandux ikun diskussju debattitu tagħna jikonċerna il-Magreb u ċertu pajjiżi imma mhux il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Vielleicht noch zur Güte, Kollege. Grazzi. sur Lamberts għal li dan is-suġġett niddiskutuh fil-mini plinir ta' Novembru. U għalhekk forsi taċċetta li tirtira il-mozzjoni u l-grupp tiegħek jaqbel li niddiskutu l-punt f'Novembru. Iva, aħna naqblu ma l-proposta sur Lambers li niddiskutu dan il-punt fil-mini plenary. Tajjeb, wis melek se nagħmlu. Signora Zimmer. Ovvjament ma nkunu qegħdin inħejju l-aġenda fil-konferenza tal-President sa sena nagħmlu nakul każ ta' dan. Is-sur Rubik jixtieq eh, talab li il-voti jibdew xi nofsija jew xi tlet kwarti qabel nhar il-ħamis. Min jaqbel mal-mozzjoni tas-sur Rubik? Le, mhux qed nivvotaw minnu tajjeb li kulħadd qed jaqbel. Imma għaw xaħat li ma jaqbilx mal-mozzjoni li għateressa Sir Rubik? Ġifir, issa nivvotaw. Mela, nibdow xi nofsija jew let kwarti qabel. Favur, kontra, astensjonijiet. Jiena naħseb did darba l unika darba li rajt li qegħdin naqblu b'mod unanimu hawnhekk. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich mache Sie allerdings auf zwei Dinge aufmerksam. Kollegi, nixten nirrikol attenzjoni għal żewġ affarijiet. Eh, Sessjoni tal-votazzjoni hija daqs 30-45 minuta, ġifieri qed immexxu għal quddiem madwar 30 minuta u għal stanzer jirristringi l-ħin eh, li titkelmu bitlet minuta inqas. Allura, il komment jimbat eh, jindbatu li dawk il-nis kolla li votaw favur ta' dan. Insomma, adottajna l-agenda, Issu Kestaldo. Grazzi, President. Jina nieħu l-okkazjoni biex nenfasizza punt spiss il-ħamis fil-ħodu niddiskutu affarijiet urġenti u f'dan il-kas ser ikonna tnaqis ta' iktar minn 30 minuta nabel dak li għal sur Rubik imma eh, l-urġenti, l affajt urġenti mhux qed jittieħdu wis bis-serjetà anka minħabba nuqqas ta' prezenza tal-kollegi u anke nuqqas ta' ħin biex niddiskutu mhux ikun aħjar kieku ngħadduhom fil-mini plenaries ta' Brussell dawn id-diskussjonijiet nispera li l-uffiċċju tal-Presidenza eh, tkun ikun jista' jaħseb u fuq dan il-kumment. Grazzi sul Castaldo, eh, nifem dak li qed inti ma jiddispjaċini li ser ikolli ngħidlek li mem lebda urġenti fuq din l-aġenda tal-ħamis. Fil-ħamis fil-ħodu għanna dibattitu u minħabba li għanna żewġ sezzjonijiet f'Ottubru id-deċidejna li mhux ser ikolna lebda urġenti u ser naddu dan għal dar boħra il-ħamis wara nofsinhar ukoll huwa żmien eh, li fih suppost naħdmu hemm is-sessjoni. Naddu allura l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna dan huwa dibattitu konġunt fuq it-tassazzjoni għanna uh, il eh, skambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni. Signor Sandr, nixtieq nirrispondi għal xi punti li stqalu nitkellmu dwar noqqas ta' ħin u l-possibilità li nipposponu ċertu dibattiti fil-mini sessjoni ġewwa Brussell nixtieq ngħid ejjew nużaw il-ħin kollu kemmu fi Brussell fi Strasburg. Il-ħamis wara nofsinhar huwa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 Forsi ma smajtnix dak li kontet najt, Sinjura Sender, naħseb laqas issa ma qed tismani. Ma tiġ tagħti kasi inti, Sinjura Sender. Dak huwa fil-fatt dak li jiena qed. Il-ħamis wara nofsinhar huwa żmien li suppost naħdmu għal daqsad naħseb li qegħdin ngħidu